Good morning, everybody. I am very happy as first vice. Mela jiena kontent ħafna bħala l-ewwel Viċi President tal-Parlament Ewropew li nilqakom hawnhekk għal dan il-Parlament għal Rabedizzjoni tal-ġimgħa Parlamentari Ewropea. L-odwa tajba lil kulħadd b'ħames lingwi. Nishtiq nirringrazzja l-ewwel nagħti President tal-Kummissjoni Ewropea Sur Jean-Claude Juncker tal-li jinsab magħna hawnhekk illum. Is-Sur Schulz, il-President tal-Parlament Ewropew, ġej minn Londra u ħajna qasmana jisu minna u nofsi oħra għax ġej minn laqa li kellu hemmhekk mal-Prim Ministru Cameron. Din il-plenarja hija ftuħ tal-ewwel avveniment tal-ġimgħa parlamentari Ewropea il-konferenza tas-semestru Ewropew għadha ħajkolna il-konferenza tal-artiklu 13 ta' Stokholma f'ko-presidenza mal-Parlament Olandiż, il-President Tusk ukoll probabbli ħaj xtaq Jipparteċipaw u sal-ħat tal-ġimgħa li għaddit fil-fatt ta' kienet jippjana ma twalment qed jivvjaġġa madwar l-Ewropa bitħejja diskussjonijiet li ħajsiru fil-summit ta' nhar il-ħamis. Il-President Tusk għalhekk qed jitlobkom biex qed jitlobkom eh, skuża tal-li ma setax ikun magħkom illum. Mela, din hija laqa wkoll għalikom bħala membri tal Parlamenti Nazzjonali u għalina wkoll bħala membri tal Parlament Ewropew u importanti wkoll illi nikkooperaw mal-Kummissjoni Ewropea. L-ewwel qabel xejn mela ir-regoli. Nixtieq nisħa illi aħna bħal dejjem ħanamlu dak kollu li nistgħu biex niżguraw illi ikunu jistaw jitkellmu kemm jista' jkun parteċipanti anki jekk il-ħin tal-laqa tagħna huwa pjuttost wieħed limitat minħabba n numru kbir ta' parteċipanti jiena nitlobkom sabiex ġentilment iżommu l-intervent tagħkom għal ma' żewġ minuti għal kull parteċipant għax jaf ikollna bżonnu koll anki forsi naqsuh dak il-ħin li għandkom għad disponibilta ta'kom skont il-andament ta' diskussjoni insomma għandkom il- tistaw turu x-xewqa intom illi titkellmu għandkom il-formula mill-ewa mela kemm jista' jkun u tuwa lillu xxira. Importanti li dina nagħmluha immedjatament għaliex Jina ħanibdel il program u għalek jista jkollna sessjoni qasira kwarta 20 minuta bil-President tal-Kommissjoni Ewropea fejn jkollna mistoqsijiet u tweġiba u għalek jekk joġobkom. Imlew l-speaking card tagħkom immedjatament jekk tixtiequ illi tagħmlu mistoqsijiet lill President tal-Kummissjoni Ewropea. Mod ġenerali aħna ħan nippruvaw inqasmu l-ħin ta' mistoqsijiet kif ħanajtek mela ħajkolna żewġ membri mill-Parlamenti Nazzjonali jew tlieta u MP li nieħdu l-mistoqsijiet tagħhom u kif qed ngħidilkom skont l-andament tad dibattitu mbagħad aħna nadattaw daqsxejn ruħna. Matul il-sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġiba ħa nieħdu mistoqsija minn isu disa parlamentari qabel ma ngħaddu għall-President Juncker għat tweġibiet. Imbagħad ikollna it-tieni round qabel ma nikkonkludu it-taqsima. Naħseb ħanaddi direttament il-kelma lill president Juncker, u mbagħad immedjatament intom tistgħu tagħmlu il-mistoqsijiet tagħkom lill president Juncker. Wara, u mbagħad ħajkolna il-President Schulz li jindirizzakom. Sur Kummissarju. President, Sinjuri, otwa Tajba. Dina mhix laqwa ġimgħa għal laqa ta' dan it-tip għaliex ħajkollna summit il-Kunsill Ewropew li ħajiltaqa' nhar il-ħamis u nhar il-ġimgħa. U għalhekk jien għandi laqat bilaterali ma' wieħed 21 Prim Ministru llum u għada. U bekk ħajkolli ħin ta' nofsi għan itlaq minnaw, ġifiri skużawni ma kienx ma kienx id-dajat tijaj li dinna laqqa namlu għad il-ġimma pesma U dal-boħra keġobkom minn organizza din il-laqqa ħudu ħsieb li ma tamluwix meta jkunem il-Kunsill Ewropew għax xinu ħajkolli nitlaq. Allura minn ixħan tidinkom illi nibdew bid-diskussjoni mill-ewwel għamlu mistoqsijiet tagħkom, għamlu l-kummenti tagħkom illi tixtieq tagħmlu. Is-semestru Ewropew mhuwiex proċess tekniku huwa wieħed politiku. Il-Kummissjoni mhix ħadd iddetta lill-Istati membri x'għandhom jagħmlu ma jagħmlux għaliex jiena qiegħed hawnhekk biex nisma' lilkom u wieġeb il-mistoqsijiet tagħkom immedjatament għax minn hawn nofsi oħra jkolli nitlaq. Je passe la langue française. Mela, issa naqleb għal Franċiż għaliex għaliex l-ewwel mistoqsija se sir mill-Assemblea Nazzjonali Franċiża is-Sinjura Daniel Roy, President tal-Kummissjoni tal-Kumitat Ewropew fl-Assemblea Franċiża. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi tal-li tajtna l-mikrofonu fil-bidunet, Sur President tal komissjoni Ewropea, kollegi. Inti fejn int, Sinjura Kjoġbo, kurina fejn int? qed nieħu gost illi qed ikollna din il-konferenza, konferenza li saret avveniment regolari, eh, xi ħaġa illi adottajna bħala metodu tax-xogħol fil-presenza tal-Lussemburgu. Importanti li l-Parlament ikun involut mill-bidunet fit-tfassil tal-deċiżjonijiet fuq livell Ewropew b'mod partikolari fuq il-gvernanza ekonomika. Għandi żewġ mistoqsijiet x'namel lil President Juncker l-ewwel għanna l-impressjoni li issa saret eh, Ewropa bazata fuq il-biża inqas solidarjetà. Aħna rridu eh, Ewropa fejn ikun hemm inqas qatt Aħna nixtiequ illi jkun hemm Ewropa li tinkludi iktar membri parlamentari li jirrappreżentaw iċ-ċittadini mbagħad fuq il-semestru Ewropew peress li hemm tisħiħ tal-kontroll mill-Parlament u zidna tliet indikaturi soċjali fil-kwistjonijiet ekonomiċi xi ħaġa illi mhux kulħadd jaqbel magħha jiena pjuttost favorevoli għal din l-ideja u jina nishti li inti tajdinna xtaħseb u xi proposti għandek fuq dawn l-indikaturi soċjali naħseb illi dan jista jagħti sens ukoll anki l-gvernanza ekonomika u jagħti tama l-Ewropa li għandha bżonn terġa' toħloq impiegi, impjiegi għażgħażagħ mod partikolari. Grazzi. Messi Juncker, vous avez la parol. Sur Juncker. Signora President, inti għandek raġun. L-Europa tal-biża, Europa ta' tħassib, Europa ta' inkwiet xukultant eċċessiv hija l-Europa li qegħdin naraw tissawwar f'dawn il-żminijiet. Wieħed jista' jifhem għalfejn, però dina mhijiex xi ħaġa tajba inti tiftakar illi fost il-prioritajiet tal-Kommissjoni li jena President taħħa emmet kabbir u l-impieg pala prioritajiet jena fil-bidu tal-mandat tijaj għat illi jena se nġilet kontra austerita blama u li jiena rrit illi l-austerità ma tkunx eh, il-bidu it mim ta' kollox li kienem bżon ta' impiegi u tkabbira lek aħna fil-bidu tal-mandat nidejna l-pjan ta' investiment illi eh, għandu l-isem tijaj ma kienieċ l-ideja tijaj ma kienet l-ideja ta' dawk illi eh, rridu jatu jatu jatu l-isem tijaj għalix kienu konvinti illi ma, ma kienx pjan li kien se jirnexxi għalhekk rridu jwaħħlu l-isem ta' dik il-persuna li kienet responsabbli għalih ma' dan il-pjan. Issa aħna nidejna xi 40 proġett ta' infrastruttura fi 22 pajjiż biex uh, nejnu l-20 ta' eluf ta' SMEs illi qegħdin igawdu minn dawn il-proġetti ta' Eh, l investiment u anki grazzi għakoll għall-lajnuna tal-Parlament u f'dan il-semestru Ewropew jiena et eh, nati ħafna eh, importanza l rwol tal-parlamenti nazjonali għalek aħna qed niltaqgħu hawnhekk tal-għodu għaliex is-semestru Ewropew isserraħ fuq il-fiduċa il il fiduċa fiduċa u biex najtek kompliċità il-Kommissjoni u l-Konsil sa fejn jista u l-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali jaħdmu mill-qrib fl-imkien u fu il-pilastri tal-azzjoni politika tal-Unjoni Ewropea. Jiena xaħat li naqbel ħafna ma' dawn l-indikaturi soċjali, aħna konna proponejnijom bħala il-Kummissjoni u l-Konsill ECOFIN ma laqqax dawn l-indikaturi soċjali li konna aħna proponejna l-gvernijiet nazjonali umbat il-gvernijiet kważi b'unanimità sħiħa, ministri liberali, soċjalisti, demokratiċi, ma ridux illi l-indikaturi soċjali kunu fost l-istrumenti ta' kejl għal konverġenza ekonomika imma jiena għadni maqtajċ qalbi, jiena nittama illi il-sens komun se jirbaħ u l-gvernijiet eh, se jiftħu għajnejhom u li xi darba l-gvernijiet jaċċettaw li din mhix biss kwistjoni li wieħed joħloq strumenti ta' kejl għal konverġenza ekonomika u konverġenza budgetarja imma ukoll irridu naraw strumenti se permentulna nifmu aħjar xini ir-realtà soċjali fl-Ewropa li aħna ħafna drabi naraw illi ma tingħatax bizzejiet importanza. Għalhekk il-Kummissjoni se tniedi konsultazzjoni wiesa ħafna fit-8 ta' Marzu sabiex nikludu dan il-pilastru tal-aspetti eh, soċjali. Dan se jsir propju waqt dan is semestru Grazzi ħafna, Sur President. Litwania. Mill-Litwania issa. Is-Sinjura Viru Teversajta Kjoġbok. Grazzi President, Sur President tal-Kummissjoni, grazzi tal-li qed involvi l-Parlamenti Nazzjonali f'dan is-semestru Ewropew. Kif nafu, aħna qegħdin naraw bħalissa inċertezza fuq livell globali e, fi kwistjoni tal-immigrazzjoni, biżat, l-ekonomija fl-Ewropa, xin ir-raġuni għal dan għannaqqas ta' investiment fl-ekonomija Ewropea? distribuzzjoni inekwa ta' tħul tal-ġit għanna nifukaw mhux biss fuq id-disciplina fiskali iżda wkoll hemm bżonn nollu id-domanda domestika u din għandha tkun il-mira tal-Unjoni Ewropea. Il-mistoqsija tiegħi hija relatata però mal-pjan B x'in huwa dal-pjan B fil-każ illi isseħħ il-Brexit ma nafx f'Mejju ma nafx meta ħajkun ir-referendum fir-Unit, għandkom pjana x'jiġri f'dak il-każ u l-Unjoni Ewropea kif ħadd tkun imbagħad wara il-Brexit. Uh, madam, your intervention was twofold. The first uh, part was... Uh... Sewa, mela, zewċ affarijiet L-ewwel nett l-atmosfera ta' investiment u t-tieni parti tal-mistoqsija tiegħek kienet fuq il-kwistjoni tal-Renju Unit fuq l-ewwel parti tal-intervent tiegħek tal-mistoqsija tiegħek nixtieq ngħid li dawk l-istati membri illi għandhom marġini ta' minuvri budgetari jistgħu jużawhom daw sabiex jerġgħu jagħtu spin tal-konsum privat għaliex hekk dan għajseħ b'mod kompatibbli ma' rekwiziti fiskali bażiċi dan huwa l-mod kif wieħed jerġa' jagħti spinta lill attivitajiet ekonomiċi. Ma dak li qegħdin nagħmlu aħna fil-qafas tal-pjan ta' investiment huwa ħaġa kompletament differenti. Aħna qegħdin nippruvaw nimmobilizzaw il-kapital privat sabiex eh, jgħin l-investiment pubbliku dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu. Ġifri dik hija kwistjoni differenti li qed tgħid inti dak huwa parti mir rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż ħad tkun qed tagħmel il-Kummissjoni f'Mejju mentri il-ġimgħa d-dieħla aħna ħankunu qegħdin nippreżentaw ir-rapport tagħna pajjiż pajjiż u dawn ir-rakkomandazzjonijiet imbagħad ikunu jagħmlu parti minn dawn l-inizjattivi differenti. Issa fuq il-kwistjoni tar-Renju Unit. Jiena ħajkolli laqa mal-Prim Ministru Britanniku minn hawn ftit ieħor wara li għamilna tiġa xi erba' ħames laqat miegħu il-Kummissjoni fl-imkien President tal-Kunsill kien qed tipprova toħroġ batta ta' proposti illi mbagħad ħajjiġu analizzati nhar il-ħamis u nhar il-ġimgħa. Mbagħad naraw iva jew le jekk il-proposti tal-President Tusk u tiegħi jiġux meqjusa bħala ġusti għar-Renju Unit u għal 27 stati membri l-oħra, però għadu kminu wis illi ngħid issa. Kieku kelli jien issa ngħidilkom li għandna pjan B, danna jkun qiegħed jindika illi l-Kummissjoni jisa trit is bis-serja tal-possibilità li r-Renju Unit ħaj jieħroġ mill-Unjoni Ewropea għalhekk jiena m'iniex ħan nidħol fid-dettall tal-pjan B għaliex pjan B m'għandniex aħna għandna pjan A u pjan A huwa illi r-Renju Unit jibqa' parti mill-Unjoni Ewropea bħala membru attiv u sħiħ. Ora la pregunta Naddu issa għal Sur Petro Saura, membru tal-Kongress tad-Diputati Spanjoli kjoġbok. Grazzi ħafna l tajba sinjuri bazzikament xtaqt nitkellem jena fuq il- kellem l-President ta' Kunsill Ewropew imma xorta sommaħħa nitkellem fost il-problemi kbar tal-ekonomija dinjija, problemi ekonomiċi, fl-opinjoni tiegħi l-iktar importanti fost l-iktar importanti huma dawk strutturali Mela, għanna il-medjokrita ġdida, normalità ġdida, l-austerità taħtieġ illi kunem fost politiċi oħra korrelazzjoni internazzjonali tal-politika ekonomika fuq livell dinji dejjem u fl-opinjoni tiegħi il-koordinazzjoni fil-qasam tat-taxxi hija importanti ferm il-Kummissjoni f'dawn l-aħħar xhur il-Kummissjoni ġdida ġifiri għamlet ħafna progress f'pakketti differenti ta' koordinazzjoni fiskali għalhekk li l-President tal-Kunsill staqt insaqsi għalhekk qed li linja riflessjoni għall-Kunsill Ewropew prinċipalment staqt ngħidu li dal-aħħar pakkett tal-Kummissjoni tal-Kummissarju Moskovici dawna iż-żewġ direttivi ġodda kif ukoll l strateġija internazzjonali ta' koordinazzjoni fiskali u l-istrateġija għal dawk il-pajjiżi trizza tas il ġiri tal-kustenza tal trastazzjoni eh, eh, doppja, aħna taġġiċ li innaqsu l-ambizjoni, il-Komissjoni ma tiġ tnaqqas l-ambizjoni tagħha fuq il-koordinazzjoni internazzjonali għax ninsisti illi l-problema ekonomika fid-dinja u l allura fl-Ewropa hija eh, marbuta specialment u kol ma kustjoni strutturali u għalek għadin naraw il-problemi li għad nifacċjaw fuq il-politika monetarju fiskali ma specialment fil-lat fiskali neħtiġu koordinazzjoni fuq livell dinji. Grazzi, Sur President. il-konċett huwa wieħed wiesa hemm bżonn illi ikonna idejat wiesa meta nitkellmu dwar dawn l-affarijiet għaliex huma jagħmlu eh, parti mill-politika ekonomika fiha nfissa u l-politika fiskali li fl-Ewropa toħloq problema għaliex id-deċiżjonijiet kollha fiskali rridu jittieħdu b'mod unanimu u għalhekk hemm dawn il-problemi il kummissjoni għamlet priorità tagħha approċċ iktar koraġġuż f'dak li għandu xaqsam il-koordinament għall-normalizzazzjoni fiskali għadna kif għamilna xi proposti fostom il-ħolqien ta' sistema ta' skambju automatiku dwar it-tax rulings u e, ġabra ta' azzjonijiet fuq il-politiki fiskali differenti il-Kunsill għandek raġun għalli xina misni inti għati li missa kellimt il-President tal-Konsil, il-Konsil u l-Ekofin u l-Eurogroup irridu jazaminaw il-proposti illi għamlet il-Komissjoni u wara l-ewwel reazzjonijiet tagħhom qed nara illi il-gvernijiet ma tantx kienu ħerqana b'dawn il-proposti iktar faċ faċli illi wieħed joqgħod jipponta subbaħ lej xulxin milli wieħed joqgħod attenta eh, attent responsabbiltajiet tiegħu u li jieħu responsabbiltajiet tiegħu. Eh, jiena nittama li fuq dan il-livell, livell fiskali, fit-tmim tal-mandat tagħna l-Ewropa tkun imxiet il-qudiem. Għad baqanna ħames mistoqsijiet oħra jiena nixtieq illi l ewwel nagħti l mikrofonu lilkom, u mbagħad nagħti il-mikrofonu fl aħħar lill sur Juncker biex iwiġibkom għalhekk nerġa' nfakkarkom jekk joġobkom għandkom minuta kull wieħed għal mistoqsijiet biex imbagħad il-President Juncker ikollu iż-żmien li jwiġibkom. Post coming from the Bundestag. Issur, jew Joachim Post mill-Bundestag. Eva, President, ikolli ngħid illi fil-fatt id-deċiżjoni illi kollna dina il-laqa illum fil-fat kienet idea tajba ħafna għaliex aħna għandna dritt bħala membri parlamentari nazzjonali illi insemaw leħinna dwar is-sitwazzjoni tal-Ewropa llum il-ġurnata. U importanti ħafna li l-Kunsill Ewropew jieħu konsiderazzjoni tħassib tagħna naf li għandkom ħafna xogħol tagħmlu, imma onestament ma naħsibx li dan huwa eh, ħin ħażin biex ikollna din il-laqa. Din hija sitwazzjoni illi għatma rajna bħala għanna dawn ix-xnijat illi kapijiet ta' gvernu stat importanti qed jippruvaw irraznu it-kabbir ta' l-Unjoni Monetarja u Ekonomika minflok ma jaħdmu sabiex jitejbu l-koordinazzjoni u l-istabilità fl-Ewropa, anzi donnu hemm xewqa fost ħafna kapijiet tal-Gvernu Stat li jkomplu jġebdu situazzjoni tawlu kemm jistgħu xtejdilna dwar da Sur Juncker u l president tal-SPD Sigma Gabriel l-inna affarijiet importanti ħafna dwar il-futur tal-Ewropa fil-Ġermanja u għalinna li kull pajjiż individwali irrit juża is-saħħa proprja tiegħu sabiex itejjeb l-Ewropa. L-Ewropa trid tuża l-ġid tagħha biex tinvesti ma' pajjiżi oħra jridu jifmu illi distribuzzjoni ġusta ta' rafuġġati u l-immigranti mhux ħajwaslu għall stabilizzazzjoni ekonomika li aħna lkoll nixtiequ. Ma naħsibx li l-istati membri kollha qed jifmu eżattament x'inhi s-sitwazzjoni. Imbagħad fuq id-dumping fiskali, il-Presidenza Eh, Olandiża tal konsil għandu opportunità unika issa biex tagħmel progress iridu jitbedu mill-modell ekonomiku li kienu qed segwu huma f'dawn l-aħħar snin u jagħmlu ehm, progress fil-qasam ta' tax dumping. Grazzi issa s sinjura Irene Garrido tal-Kongress tad-Deputati Spanjol l-odwa tajba l ewwel net fil-qosor xtaqt nirringrazzjak tal-li permettejt li li nitkellem b'mquna parteċipa b'mod attiv din il-laqa fuq is-semestru Ewropew. Jiena nixtieq nagħmel il-mistoqsija lill President Juncker. Sa ftitilu fil-fatt ilu, kien hemm sommarju qasir qisu ta' dak li fil-fatt inkiseb mill-Fond ta' Investimenti Strateġiċi madwar ħames 50.000 miljoni li marru f'infrastrutturi, infrastrutturi SMEs, etc. U pajizi Spanja bħala wkoll membru tal-Kumitat ta' Ekonomija kellna sitt proġetti finanzjati minn dan il-fond u jiena li ħassibni huwa il-fatt li tkabbir qiegħed għaddej brata baxxa ħafna u allura qed nibża li ma nkunux nistgħu nkomplu l-implementazzjoni aktar rapida ta' dan il-pjan. Grazzi issa s-Sur Balawras eh, mill-Parlament Elleniku jekk jogħġbok. Lodwa tajba. President, bħalma għallu kollegi oħra, jiena ħaġa impressjonatna ħafna din, l-Unjoni Ewropea ma tistax timxi biss sabbażi tal-awsterità u indikaturi finanzjarja u dana wkoll jirrigwardja l-indikaturi soċjali. Jidher li dak li qed tipproponi inti bħala kura huwa fil-fatt dak li qed joqtol is-sitwazzjoni iżjed għandna eluf ta' nies li qed jgħixu bla saqaf fuq rashom fit-toroq. Ħafna nies qiegħda fil-Greċja. Aħna għandna proverbju f'pajjiżi meta jiġġildu lil infanti huma żrinċijiet illi jispiċċaw mafġa. U dak fil-fatt li qed jiġri issa fl-Unjoni Ewropea bil l-argumenti li għati kolla ma l-IMF u issa biex tkompli taxxa għanna wkoll kwistjoni ta' refugġjati. L-Unjoni Ewropea suppost tolleranti imma minflok qegħdin narraw iż-xenofobija. Qegħdin naraw li l-frontieri eh, min qed jgħid li jridu jingħalqu kif tista' żżomm dawk il-miljuni li qegħdin jippruvaw jaħarbu minn gwerra. Kif tista' tbarrihom? Is-soċjetajiet iridu ikunu aktar umani u solidari. Issa li smajċ għalu l-kollegi jiena naħseb li l-Parlament Ewropew għandu jkollu rwol akbar f'dan kollu. Aħna ma rridux demokrazija fuq il-karta biss, il-parlamenti nazzjonali għadhom ikunu rappreżentati hawnhekk aktar spiss sabiex intom tkunu tafu tassew x'qegħdin noħossu n-nies fil-pajjiżi differenti. Grazzi, grazzi ħafna lilek u issa mir-Renju Unit mill-House of Lords. Sir Faulkner. Signora Faulkner. Grazzi, President, u grazzi tal-li accettajt li tisma il-mistoqsijiet tagħna l-ewwel net proset tal-li mandekx plan pjan B għal Brexit. Aħna nittamaw illi fil-fat ma jkunx hemm bżonnu dan il-pjan B. Il-Komitat tiegħi qed jagħmel rapport fuq rapport ta' ħames presidenti u aħna jiena xtaqt insemmi xi ħaġa dwar dan. L-ambizzjoni tal- rapport ta' ħames presidenzi taħseb illi huwa fattibli issa ilna 8 snin fir-reċessjoni u għandna kalendarju li għataħares lejn l-2025 anki dwar il-proċedura makro dan l-izbilanċi makroekonomiċi. Jina kontenta ħafna li għat nitkellem wara delega Ġermaniż għax dawn huma pajjiżi li bħalissa għandhom eh, surplus u naħseb illi għandhom lodda adattata sabiex jindirizzaw il-deficit fil- nuqqas ta' flus u s-surplus ukoll u għalhekk intom taħsbu illi dina il-kwistjoni għadden u għemma ta' unjoni eh, fiskali wara speċjalment dak li għattinti fuq il-konverġenza fiskali. tajjeb issa l-axar mistoqsija għal-President tal-Kommissjoni mill-Parlament Ewropew. is senjura Rodriguez. Grazzi President tal-liġej, is-sitwazzjoni hija diffiċli ħafna li l kollu u għalik ukoll. Jiena se nitkellem bħala rapporter tal-Parlament Ewropew dwar fuq ir-rapport annwali fuq it kabir Aħna għadna għadin niddiskutu bħalissa imma jiena fiduċuża illi dan il-Parlament se jkun jista' jadotta rapport illi se jpoġġi l-konverġenza ekonomika u soċjali fuq livell ola u fil-qalba ta' kollox il-Komissjoni Ewropea da kif proponiet dan u dan ifisser illi aħna se naqblu per eżempju li l-indikaturi ekonomiċi u soċjali irridu jitpoġġew fuq l-istess livell u dan ifisser illi irridu nimxu il-qoddim bil-pjan ta' investiment u noħolqu l-kondizjonijiet tal-investiment u l-ħolqin tal-impiegi. Nasbu illi l-irkupru ekonomiku u soċjali huwa ċentrali, essenzjali biex insaħħu l-koezjoni soċjali ta' l-Ewropej sabiex l-Ewropa wkoll tkun kapaċi tiffaċċa l-kriżijiet kollha li għandha qudiema. Jiena naħseb illi il-Parlament Ewropew miex fid-direzzjoni tajba għandi fiduċa li nissa naħdmu f'kooperazzjoni tajba mal-Parlamenti Nazzjonali u għalhekk jien issa nixtieq nkun naf jekk nistawx nibdew naħdmu b'mod sistematiku flimkien mal-Kommissjoni Ewropea sabiex kulħadd jiġbed ħabel wieħed. Merci beaucoup, Madame la députée. Et maintenant, je donne tout. Grazie. Signora, u s-sanat il-mikrofonu l-President Juncker biex iwieġeb għal mistoqsijiet ta'kom biex nikkonkludu din il-parti tal-laqatana tal-ħodu. Sur President hemm ħames kollegi illi għamlu l-mistoqsijiet imma fil-fatt kien hemm 14 il-mistoqsija. u eh, meta wieħed jara il-ħin li għandna għad dispożizzjoni jiena sen wieġeb mhux għall-14 il-mistoqsija imma lil ħames persuni li għamlu il-mistoqsijiet. Sur Pos għal li kapijiet tal-istat li huma iktar importanti minn oħrajn u ma nafx il-min qed jikkalkula bħala iktar importanti mill-oħrajn għaliex fil-fema tiegħi il-koll huma importanti indaqs. Jiena naħseb illi ir-rapport qed hekk tal-ħames presidenti huwa proposta li għandha tittieħed bis-serjetà u l-idea kienet li l-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali ikollhom il-dritt li jikkontribwixxu u qed naraw li il-Parlament kien inkluż li sewa taġi tar-rapport għaliex issa hemm ħafna punti li huma inklużi fir-rapport li kieku ma kinux ikunu inklużi kieku il-Parlament Ewropew ma kienx involut u ma tax il-kontribut tiegħu hemm differenzi kbar bejn il-kapijiet tal-istat differenti mod partikolari fil-pozizjoni li ħadu fuq il-garanziji u hemm xuħut minnhom dawn il-kapijiet tal-istat u tal-gvern li mhux ma rridux jappoġġaw mill-ewwel il-proposta tal-Kummissjoni kien hemm ċertu rezistenza minn xi bnadi. Imma dan huwa dovut anki għal fatt li il-proposti ma ftemux sew li dejja ma kienieċ li dawn il-garanziji jiddaħlu mill-lum għal-għada imma li l-ewwel qabel kollox kien hemm ċerti kondizzjonijiet li rridu jkunu sodisfatti qabel ma uh, tidħol din il-garanzija mbagħad qabel kellhom ikunu il-fondi nazzjonali li jintużaw qabel ma nadu għal fażi ta' solidarjetà Ewropea u naħseb illi hemm eh, numru ta' stati membri illi għandhom surplus budgetarju illi jistaw jużaw għall-investiment fuq livell nazzjonali u lokali u din hija xi ħaġa illi kieku tappoġġa it-talba mhuwiex il-kompitu tal-Kummissjoni li tagħmel dawn l-affarijiet, il-Kummissjoni trid tagħmel biss il-proposti u hekk se tagħmel f'qasik minn hawn ftit żmien ieħor sabiex timla ftit mill-vojt fil-qasam tal-investimenti li għanna fuq livell mod partikolari lokali, hemm bżonn li dawn l-investimenti jsiru fuq livell lokali għat fil 17% tal-investiment inqas fl-istati membri mill-li kena fl-2007 qabel ma faqqat il-krizi. Jiġifiri għatem lokal titjib, għat baqanna x'naqfu. u nemmen illi em rabtiet bejn il-mod kif l-Europa edha tindirizza il-krizi tal-refugġati u il-mod kif il-parlamenti nazzjonali qed jindirizzaw din il-problema u anki il-semestru Ewropew u s-solidarjetà u il-koezjoni u l-politika strutturali fl-Ewropa. Da kollu marbut ma' xurxin. Id-dumping fiskali. int għal ħafna fuq dan f'dawn l-aħħar snin u il-Kummissjoni għamlet proposta u hija ħaġa tajba illi il-gvern Olandiż hija jaħdem b'mod attiv ħafna fuq l-implementazzjoni ta' dawn il-proposti. Il-Presidenza Olandiża u l-Kommissjoni se jkomplu jaħdmu Unbat kien hemm mistoqsija oħra minn kollega Spanjol jekk mhux ser żball dwar il- ritmu illi bih qed jiġi implementat il-pjan ta' investiment huwa veru illi fuq perjodu qasir ta' żmien irnexxielna nimmobilizzaw ħafna fondi pubbliċi u privati u li qed isir investiment fi 22 pajjiż u l-kumpaniji Zaru medji qegħdin igawdu minnu jiena ma narax rabta diretta bejn it-kabbir li għatem lokal titjib f'dak il-qasam u il-pjan ta' investiment. Jiena jkolli najt li inqas ma jkun hemm tkabbir, iktar rridu nkunu sodi fil-implementazzjoni tal-pjan ta' investiment. Mannix nitkellmu biss dwar it-tlet snin li ġejjin għax din hija xi ħaġa li żgur se jkun hemm bżonn illi aħna nestenduha għal mandat sħiħ tal-Kommissjoni. Lil-kollega Grek najdlu xaħġa li għatta drabi oħra eh, l-austerita akkosta kollox. Jiena ma naqbilx, ma naqbel xejn mal-ideja li il-tweġiba għal krizi hija austerita eċċessiva, austerita akkosta kollox. Irrid ikonna taħlita għaqlija ta' konsolidazzjoni tal-budgets u tal-finanzi li irrit jimxi skont il-gwida motija fis semestru Ewropew u l-investiment ukoll. Dawn it-tlet elementi flimkien se joħolqu ċirku illi li lill-Ewropa terġa' tqum fuq saqajja. Jiena m'għandi xejn kontra Eh, l-elu tal-frontieri Ewropej, naħseb huwa skandlu. li il-Kummissjoni għamlet proposti u li il-frontieri edin jenalqu. Jew aħna kontinent jew inkella mifrudin la relocalizzazione dei rifugi che dose diġà sono su notre F'Lulju tal-2014 ipproponejna rilokazzjoni ta' dawk il refugġati li kienu diġà jinsabu fit-territorju Ewropew, e proponejna wkoll kontrolli fuq il-frontieri esterni u approċċ komuni għall-istati membri kollha. Unbad dwar id-definizzjoni ta' pajjiżi sikuri ta' oriġini kieku dak kollu li proponejna sar meta kellu jsir kieku llum is-sitwazzjoni mhijiex kaotika bħalma hi. l sinjura Rodriguez irrid ngħidilha illi affarijiet ilhom għaddejjin hekk għal madwar seklu. Merci beaucoup. Grazzi ħafna, Sur President. Anki t-weġibiet tija kienu interessanti għalina il-koll, anki l wahda eh, fu il-bilanċ bejn l-ewel pilastru ġifiri soluzzjoni tal-dejn publiku u il-bżon ta' tieni pilastru għal tkabbir. Grazzi ħafna, President, għal dan il-dialogu. Nawguralek kull suċċess u l-ħidma tajba. The President of the European Parliament, Mr. Schulz, is... Il-President tal-Parlament Ewropew, Sir Schulz, dawat ikun maħna u qabel dak il-diskors, nisa unni konkludi l-ewel sessjoni, xtaqt ninformakom daqxejn fuq il-programm tal-lum. Wara l-ewel plenarja se hemm sessjoni oħra plenarja dedikata għal prioritajiet eh, politiċi tas semestru Ewropew. Dik il-parti se ssir hawnhekk eh, f'din l-awla titmexxa Missur Roberto Gualtieri, President tal-Kumitat Ikon tal-Parlament Ewropew u Thomas Handel, ukoll President ta' Kumitat ieħor tal-Parlament Ewropew. Umbad f'din il-parti tal-laqa se jkonna il-prezenza tal-Vladimir Dombrovski li huwa Kummissarju Ewropew sur Pier Moscovici. Umbat il se fis fissija u s-għallikel. Umbat mill-sija sal tlieta se jkun hemm il-laqgħa ta' gruppi politiċi, mbagħad se jkun hemm il-laqgħa tal-Kumitat Interparlamentari tal-Kummissjoni organizzata mill-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji fuq il- l-erosjoni tal-bazi tat-taxxa, trasferiment tal-profit, il-Kamra se tkun fil-kamra faċċata ta' din l-awla, meta toħorġu minn din l-awla sibu l-kamra faċċata. Umbat, e, laqa oħra fuq il-AAA soċjali, fuq il mekanizmu tal-fissar tal-salarji u l-politika ta' investiment tal-ħolqin ta' impiegi u strumenti ta' investiment tal-Unjoni u dan se jsir fil-Kamra Jan 4 1 E jiġifieri fil-bini in-naħa l-oħra. Mbagħad hemm laqgħa oħra organizzata mill-Kumitat Baġitarju tal-Parlament Ewropew fu it-tisħiħ ta' responsabilità demokratika il-laqa se tkun fil-bini Jan 6 E 2 jiġifieri fis-sitt solar tal-bini Jan se ngħidilkom bil-Franċiż dak li għad bl-Ingliż fil-bidu jiġifieri dawk li jixtiequ jagħmlu xi mistoqsijiet iridu jimlew din il-formola u jatuwa lill-uxxira jekk intom membri tal-Parlamenti Nazzjonali jew tal-Parlament Ewropew, tajdu minn fejn intom ġejjin, simkom, il-wol ta'kom u l-partit politiku ta'kom. Jekk għandkom mistoqsijiet għal President Schulz, jew anki għal Viċi President tal-Kommissjoni Dombrovskis u anki għal Kummissarju Moskovici. Għalina huwa importanti ħafna li naħdmu fl-imkien, kultant aħna nieħdu l-impressjoni illi jew Eh, ikun hemm xi rivalità bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Imma le aħna mhux hekk ninterpretaw it-trattat jiena naħseb illi rridu nikkooperaw bejnietna għaliex l-attività leġislattiva u s-sussidjarjetà huma żewġ affarijiet importanti ħafna l-attività leġislattiva intom għandkom il-kard tagħkom jekk hemm xi ħaġa li tmur kontra s-sussidjarjetà fil- il-relazzjonijiet bejnietna membri tal-Parlament Ewropew bejnietkom hija importanti ħafna b'mod partikolari f'dan il-moment diffiċli ħafna għall-ekonomija Ewropea għanna krizi, rridu niprofaw noħorġu minna, għanna sfidi gbar perikolizi u d-diemna il-terrorizmu, rridu nsolvu l-problema tal-immigrazzjoni, għalek bil-fors irridu naħdmu fl-imkien sabiex insibu tweġibiet natu li ċittadini tagħna anke fir rigward ta' sussidjarjetà. Aħna bħala Parlament Ewropew nirrispettaw ħafna il-Parlamenti Nazzjonali, il-prinċipju ta' sussidjarjetà, dak li intom tistgħu tagħmlu maċ ċittadini huwa importanti ħafna anki għalina għalhekk hemm bżonn li nkomplu naħdmu flimkien u nippruvaw biex insibu soluzzjonijiet għall-ikbar sfidi li qed niffaċċaw. Aħna nafu x'inhi għaddej il-kriżi ekonomika għadha magħna Il-bira ħahna unnek il-tqajna mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Sur Mario Draghi, li għal illi irridu inkomplu naħdmu, il-situazzjoni se taqleb għall-aħjar imma bil-mod ħafna irridu nkomplu naħdmu, irridu niprovaw noħolqu aktar impiegi għazzazax biex għom futuri, ġifiri hemm ħafna sfidi u naħseb il kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew li huwa l-uniku istituzzjoni Ewropea illi tirrappreżenta ċittadini u l-xogħol tagħna ma' xogħol tagħkom bħala membri tal-Parlamenti Nazzjonali iridu rinsaħħuh unkompluh bżonn li konna eh, dawn il-possibiltajiet il li namlu l-mistoqsijiet u nisimgħu it-tweġibiet tagħna mela il-President tal- parlament Ewropew issa wasal biex jikkonkludi din l-ewwel parti tal-laqa. ħafna mistoqsijiet ma nafx hekk titx twieġeb għalihom hawnhekk sur President issa fidejk. Jien anke kollegi Tajani. Danke. Grazzi ħafna, Sur Tajani. Grazzi, Signori, għal paċenzja wkoll tagħkom. Grazzi tal-prezenza ta'kom għamna illum skizawni tal-li domt daqxejn biex naqat ma'kom, grazzi u koll l-Antonio Tajani għal darbohra tal-li ħad li posti ma' stajċin kun għawnek. Tajab, mela ħan ispiegalkom daqxej malaj malaj raċer ma stajċ kont nkun hawnhekk magħkom sa mill-bidu tal-laqqa sabiex intikom merħba kif suppost. Mela bejn id-disa u l ta' filgħodu il-Prim Ministru Cameron u jiena konna qegħdin inħejju daqsxejn ix-xogħol għal Kunsill Ewropew li jmiss, imma sfortunatament Sir Cameron ma kienx hawnhekk fil-ħin għaliex spiċċa eh, weħel fil-aeroport ta' Pariġi, wasal fil-19 u xaħġa xi ħaġa li suppost kena nibdewha mid-disa ta' filgħodu ddum tal-10 bdiet minflok fl-10 naqsin 20 u ovvjament imbagħad ġebdet ġifieri dik kienet l-ispjegazzjoni tiegħi u nittama illi tadruni skudawni għaliex ovvjament kelli nqatta ftitħin mal-Prem Ministru Cameron biex niddiskuti l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew għanna il-ħamis. Imbagħad ovvjament fil-Kunsill Ewropew tal-ħamis ħankunu qegħdin propju nitkellmu dwar il-kwistjoni tal-Brexit, jiġifieri kien importanti ħafna il niltaqgħu. Importanti ħafna wkoll li għandna l-Parlamenti Nazzjonali li qegħdin jiddiskutu flimkien mal-Parlament Ewropew fuq semestru Ewropew kif ukoll fuq artiklu 13 tal-Fiscal Compact. Danna kollu huwa ta' importanza kbira. Anke għad-dibattitu li kelli Mastur Cameron. U naħseb illi wkoll ta' interessa kon fl-aħħar mill-aħħar dak illi ħankunu qegħdin iddiskutu flimkien ma' Renju Unit nista' ngħidilkom fil-fatt xi diskutejt ma' Sur Cameron kif forsi tafu il-Gvern tiegħu jixtieq jemenda il-lingwaġġ li għandna fit-trattati fejn għandna li l-Unjoni Ewropea għandha tkun Unjoni dejjem aktar u aktar maquda ta' nies u ċittadini ir-Renju Unit jixtieq li dana ma jkunx jorbot lilhom u revizjoni ta' futura ta' trattat najdu speċifikament li dan il-klim ma jorbotx li renju Uniti la diskutejt dil-ħaġa fil-fat ma' Prim Ministru Cameron dal-ħodu u mandiġ dubju li ħajkun diskussjoni twila u koll fil-Kunsell Ewropew għaxem li sa twila ta' pajjiżi Ewropej li għandhom ferma differenti minkejja li fċertu waqsma politiċi inkluż dawk il ħakun għadin niddiskutu dal-ħodu jaħtieġu aktar kooperazzjoni, dejjem aktar għaqda, aktar kooperazzjoni u koordinazzjoni fir regolamenti ta' suq finanzjarju, per eżempju, jekk nħarsu lejn il-settur bankarju, dak huwa kas eżempju ċar ta' fejn għandna bżonn ta' unjoni aktar maquda u mhux l-istituzzjoni tal istati membri dejjem aktar jitbedu minn xulxin, għandna bżonn ta' suq dejjem aktar integrat, dejjem aktar maqut, aktar sot, u mux nħallu eh, lil min jimxi f'direzzjoni għal rasu, għalek importanti ħafna kien naħseb li l-Maġġoranza tal-Parlament Ewropew huwa tal-opinjoni li ma jistax ikun hemm riviżjoni ta' trattat fil-ġejjieni fejn propju dan il-lingwaġġ ta' unjoni aktar maquda jintilef, speċjalment jekk tkun l-unika element ta' din ir-reviżjoni. Ġifieri jekk ħajkun hemm reviżjoni, ħajkun hemm ħadkun parti minn pakkett sħiħ. U tkellimna wkoll imbagħad fuq il-pajjiżi li mhumiex parti miż-żona euro imma parti tas-suq uniku għanna suq uniku fl-Unjoni Ewropea li huwa bbażat fuq it-trattati u fl-opinjoni tiegħi huwa assolutament ġustifikat illi ir-Renju Unit jibqa' fil-suq uniku mingħajr ma jkollu fejn jidħol f'ewro u mingħajr ma jkun diskriminat minħabba fek naħseb illi ġust tal ħaġa ir-Renju Unit huwa kontributur net tal-Baġġit Ewropew huwa wieħed mill-iktar ekonomiji importanti fid-dinja u fis-suq uniku u ovvjament huma ma jnaqdux ma l-euro ġifieri iva mekk għandhom raġuni li jgħidu illi aħna ma rridux niġu diskriminati fis-suq uniku minħabba li maħniex parti miż-żona euro. Nasab li dik it-talba hija ġustifikata iva ma fl-istess waqt huwa minnu wkoll. Illi il-membri taż-żona euro qegħdin jgħidu li kooperazzjoni bejn il-pajzi tal-żona euro u t-tisħiħ tal-żona euro, deċiżjonijiet tal-żona euro m'għandhomx ikunu soġġetti għal l-approvazzjoni ta' pajzi li mumiex parti miż-żona euro, ġifir ma tistax inti minn banda tgħid ma rridux min jiddiskrimina kontrina, imma fl-istess ħin tgħid aħna rridu li konna vito fuq id-deċiżjonijiet li jaffetwaw iż-żona euro. Dan huma uħut mill-affarijiet li diskutejna dan għodu insomma. Jiena onestament pjuttost ottimist m'għandix dubju li nexxinna nsibu kompromess raġonevoli, però ħaġa waħda hija ċerta. Ir-żona euro u s-suq uniku huma qed li huma bbażati fuq it-trattati u trattati huma ċari dwar is-sitwazzjoni kif inhi. Fejn għandna illi l-Unjoni Ewropea qed toħloq unjoni ekonomika u monetarja illi il-munita tagħha hija l-euro. Issa żewġ pajjiżi li għandhom opt-out mill-żona euro, ir-Renju Unit u d-Danimarka. L-Iżvezja hija każ partikolari wkoll, imma it-trattat xorta huwa il-bażi tal-ħidma kollha tagħna Għalhekk dawk il-pajjiżi bl-eżenzjonijiet huma l-uniċi illi m'għandhomx l-obbligu li eventwalment jingħaqdu bil-fors mal-ewro. U dik hija l-bażi illi fuqa dawn il-pajjiżi firmaw il-kompakt fiskali għandna 19 il-pajjiż illi huma membri ta' zona euro diġà u ftit biss li għandhom eżenzjoni. Għalhekk m'għandix dubju però il-nhar ħamis b'xi mod xirna naqblu bejniet ngħidu kolli li jkun hemm kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Għal sena sħiħa issa bejn it-tlet istituzzjonijiet il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament ġifiri aħna konna qegħdin naħdmu fuq ftehim interistituzzjonali dwar li ġie aħjar. U għanna lista sħiħa ta' talbiet mir-Ren Unit biex innaqsu t-tiżijiet fuq l sms biex neħilsu minn regolamentazzjoni mux bżonjuża biex innaqsu il-numru ta' regolamenti u l-atti delegati. U f'daw l-aħħar snin. Rajna illi nizdaw jitnerfsu. Bżonn li kopru naħdmu aktar dwar dan. Tiġanna pożizzjoni minn ħadd tal-Kummissjoni u tal-Kunsill aħna t-naqdin naħdmu u qabel qabel ma niddiskutu dan kollu issa naraw daqsxejn fil-kunsill x'nistgħu nagħmlu. Imbagħad hemm ħaġa oħra. Il-kwistjoni tal-benefiċċji, il-benefiċċji li stati membri, benefiċċji tal-welfare f'ċertu pajjiżi dawn jiġu abbużati. Issa jidu naraw kif nistaw innaqsu dal abbuż mingħajr ma nillimitaw il-moviment ħieles tal-ħaddiema fis-suq uniku kif Nistaw naċċertaw illi ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Mhix faċli, però hemm żewġ prinċipji illi jien inħoss mhumiex negozjabbli fil-kuntest tas-suq uniku. L-ewwel il-garanzija tal-moviment ħieles, il-libertà tal-moviment. Dan ifisser illi ċittadini Ewropej jistaw jażlu illi jgħixu fi kwalunkwe pajjiż Ewropew u għandhom id-dritt illi jaħdmu hemmhekk ukoll ma tistax tiddiskrimina inti għabbażi ta' nazzjonalità, ġeneru, kulur tal-ġilda jew kwalunkwe raġuni oħra għal diskriminazzjoni. Dan mhuwiex aċċettabbli ma tistax inti laqas tiddiskrimini għabbażi ta' pajjiż ta' oriġini. Titt b'xi mod issib bilanċ allura bejn l-isforz tal-istat illi ħares Eh, lilu nnifsu minn abbuż tal-welfare state imma minn banda l-oħra inti dejjem trid f'moħħok il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni u l-moviment ħieles. Nar il-ħamis ħajkonna diskussjoni intensiva propju fuq dan is-suġġett il-konklużjoni mbagħad li jislet il-Kunsill Ewropew dakinhar jgħaddu għal leġislazzjoni u l-Parlament jaħdem fl-imkien mal-Kunsil mal-Kunsil bħala kol-leġislatur għamilta ċara jiena minna ħatijaj li nishtiqu li kunem rispett totali għal-prinċipju bażiċi li jem fit trattati u danna ħajaffetwakom intom fil parlamenti Nazzjonali tagħkom għaliex danna jaffetwa direttament l-Istati membri. Signuri, dawn kienu l-aktar punti importanti illi diskutejna dal-ħodu u jiena qed ngħidilkom x'kienu dawn għaliex kulħadd wera ir-rieda u x-xewqa li jagħmel da kollu li jista' sabiex l-Unjoni Ewropea tibqa' maquda sabiex l-Unjoni l-Renju Unit jibqa' membru. Aħna kollha ħakun qegħdin nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex ir-Renju Unit jibqa' pajjiż mill-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit huwa pajjiż b'saħħtu ħafna, però ovvjament kif tafu il-problemi dejjem issibhom fid-dettal id-dikjerazzjoni ġenerali ta' rida li ssir xi ħaġa mod, imma mbagħad li timplementa il riżultat finali eh, xejn ma faċli, diffiċli ferm, ġifiri, jekk ir-Renju Unit jibqax magħna jew le ħaġa li tiġi deċiża mbagħad mir-referendum, aħna dejjem ridu nittrattaw il-kwistjoni tal- tar-refuġġjati. Jiġi xiġri bir-Renju Unit din kriżi tal-refugġati ħad tibqa' hemm, il-kwistjoni tas-Sirja ħad tibqa' hemm u dawn huma affarijiet ukoll li ħan iddiskutu għam nhar il-ħamis, iżviluppi fis-Sirja kif tafu qegħdin imorru mill-ħażin għall-ar qegħdin tassew jinkwetawna l-konflitt qiegħed jiżdied fl-intensità tiegħu hemm dejjem aktar vittmi eh, ċivili u hemm iżjed pressjoni fuqna sabiex aħna ma nħallux il-situazzjoni tkompli teskala. Aħna rridu illi kunem negozjati bla kondizjoni bejn iż-żewġ partijiet fis-Sirja f'Ġinevra issa. Din hija l-mira għaliex hija l-unika soluzzjoni ma jistax ikun hemm soluzzjoni militari fis-Sirja u diffiċli kemm diffiċli tinsewx li l-gvern Torku kollha jkun hemmhekk il-ħamis biex niddiskutu kwistjoni ta' refugġjati ngħidu nimxu id fit mal-gvern Tork fuq kwistjonijiet kollha b'mod partikolari kwistjoni ta' refugġjati imma wkoll li ma nħallux il-sitwazzjoni militarji fis-Sirja tkompli tmur għall lar Għalhekk tajtkom daqsxejn ta' ideja tal-affarijiet kif huma naf li mhumiex parti mill-aġenda tal-lum imma ħassejt illi minħabba s-serjetà tas-sitwazzjoni attwali naħseb illi għandkom dritt tkunu tafu għalfejn jiena ma stax nkun magħkom fil-bidu ta' din il-laqa m'għandix dubju li s-sur Juncker ukoll wera r-rida tal-Kummissjoni li eh, tgħidilkom kemmija fil-fatt importanti din il-konferenza. Herzlichen Dank dafür, dass Dalodu Is-sur Taljani ma kienx jaf li se jipresid dilla u nirringrazzjah tal-li għamel dan, nirringrazzjakom kollha tal-attenzjoni. There are eight speakers. Hemm min kellima. Jekk joġobkom minuta għal kulħadd. Umbagħad il-President Schulz se jikkonkludi d dibattitu l-ewwel kellim mill-Awstrija. Is-Sur Kreiner. Nadilek il-kelma. Iva, grazzi, Sur President. Jekk nistanna qatt ma' diskussjoni ta' qabel jiena naqbel li pajjiżi b'marġini fil-budget għandhom jużaw dawn il-marġini sabiex jisaxħu id-domanda privata. Però ma naħsibx illi l-Ewropa għandha problema biss bil-konsum privat iżda wkoll l-investiment kif ukoll fl-investiment pubbliku tan negozju u privat. Jekk nitkellmu x'qies għandu jkollu l-programm, għana nistgħu noqogħdu fuq il-marġini fil-budget nazzjonali imma jekk fil budget Ewropew irid ikun wieħed fil-mija tal-GDP. Qed nitkellmu dwar 400 miljun euro, 130 eh, biljun euro. Naħseb li l-pjan tal-Unker huwa mhuwiex biżejjed u wasal ftit tard nixtieq nitkellem kol dwar il-kriżi tar-refuġjati naħseb mhux biss li pajjiżi fl-Ewropa għadhom ikunu responsabbli sabiex jgħajnu mijiet ta' eluf ta' persuni li qed jaħarbu mis-Sirja mill-gwerra hawnhekk. Naħseb hija kwistjoni Ewropea u naħseb li l-Istati Membri kollha meta ġew meta saru stati membri tal-Unjoni Ewropea iffirmaw il-dikjarazzjoni ta' drittijiet u kulħadd qal li se najnu lin nies qed jaħarbu mill-gwerra u naħseb li għandna nagħmlu dan. Grazzi issa. Is-sur grammatika kism mill-Greċja. Sur President, naf li inti personalment u rejt interess qawwi fil-Greċja minkejja il fatti li id-nis ħasbu għat indaħal fl interni ġol Greċja. Il-Greċja għandha diffikultajiet u naħseb li qed tagħmel dak kollu li tista' biex tkun konformi ma dak li għandha tagħmel fil kwistjoni ta' rifuġġati. Però hemm pajjiżi li qed jibnu ħitan U fl-istess ħin il-Greċa għandha pressjoni kbira mill-lat ekonomiku. Il-Griki qed jirribellaw għandhom ħafna diffikultajiet inti ser tajt jew tagħmel sabiex tajn il-Greċja. Mela ċipru is-Sinjura Kutra Kukuma. Il-mistoqsija tiegħi wkoll għandha x'taqsam mad diskussjoni li kellna għandha x'taqsam mal-budget tal-Istati Membri taż-żona Ewro. Meta qed nittrasformaw dawn il-budgets għaliex fit-teorija suppost iservu l-suq ħieles dak li jiġri u li l-affarijiet fis-soċjetajiet huma mhumiex ugwali għal kulħadd. Ngħidu li l-qatet jonqos però m'hemm l-ebda ma ngħidu xejn li ħafna mill-ħaddiema huma ħaddiema part-time u għandhom benefiċi soċjali mnaqsin. Għal-ċipru, għal-ċipru il-mobilità ta' xol tfisser immigrazzjoni, kif jistaw l-istati membri jerġew jiksbu id-dritt illi jimxu mal-politika soċjali tagħhom. Naf li Xulz kellem dwar kwistjoni differenti l-Portugal, Pereira. Il-ġurnata tajba sur Xulz għandi żewġ mistoqsijiet dwar xi affarijiet importanti għal futur tal-Unjoni Bankarja u għall-Unjoni Fiskali. il mekkaniżmu tal-garanzija tal-depożiti huwa essenzjali għal futur tal-euro. Però m'hemmx progress ta' malajr. Il-Parlament Ewropew x'jaħseb dwar dan it-tieni mistoqsija dwar l-Unjoni Fiskali. U l-iskema Ewropea tal-qat hija xi ħaġa illi hija importanti għal kriżi li jmiss għaliex se jkollna kriżi oħra. Ma nafux meta u sena sentejn jew tlieta imma l-Ewropa hija preparata jew se tkun diżastru għal xi pajjiżi, grazzi. Mill-Kosovo, Sur Mekaj. Grazzi ħafna, ġurnata tajba l-kulħadd naf illi kulħadd fl-Ewropa qed jaffaċċja diffikultajiet ekonomiċi. Jinġej mill-Kosovo minn barra il-problemi ekonomiċi u problemi ta' integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea u problemi bid-demokrazija irridu nifakaw ukoll fuq il-preparazzjoni u r-riformi li qed nippruvaw nagħmlu. Qed nippruvaw nagħmlu l-aħjar li nistgħu. Irridu id-dritt tal-libertà lill ċittadini tal-Kosovo. Dan huwa dritt fundamentali għall-Ewropej. naħseb illi aħna il-ħakna rekwiziti kollha u qed nippruvaw insibu azzjoni minnaħa tal-Parlament peress li l-Kummissarju tal-Aq nistaqsi li Sir Schulz, grazzi. Mill-Parlament Ewropew, is-Sur Papalibundis. Grazzi. Jina naqbel miegħek. Imma dan mhuwiex iż-żmien sabiex għal-Brexit palma qed l-Sur Cameron. Huwa żmien ta' kooperazzjoni Ewropea, però sabiex ikollna kooperazzjoni effettiva irridu napplikaw id-deċiżjonijiet illi nieħdu aħna ddeċidejna f'Settembru li il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni iddeċidew illi imexxu jirrilokaw 160.000 refuġġjat madwar l-Ewropa. Sissa madwar 400 bis ġew rilokati. L-Ungeriżi, l-Pollakki huwa tajjeb meta jieħdu il-flus għal kultura u affarijiet oħra, però però ma jinaqdux ma' deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew x'għandek xtajt dwar dan issa is-Sinjura Klock. President, xtaqt nifoka fuq il-mistoqsijiet tal-ekonomija jiena naħseb li l-politika għandha issaħħaħ il-titjib ekonomiku anke il-Fond Strategiku Ewropew għandu jkun maqut ma', ma fondi oħra Ewropej. Għalhekk nixtiequ nisemplifikaw il regoli sabiex il affetta ta' sinerġija jikber u l-koordinazzjoni bejn il-fondi Ewropej privati u pubbliki jikbar ukoll. Jiena nista' ngħid illi il-fatturi ta' tkabir ekonomiku madomx jaħdmu u għanna bżon ta' model ġdid. It-tkabbir responsabli għandu jkun ibbażat fuq ħames pilastri industrializzazzjoni, innovazzjoni, il-kapital għal svilup, espansjoni minn barra u tkabbir sostenibli. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-iżvilupp tal-żoni rurali. Mistoqsija. X'in il-perspettiva tal-Parlament u l-Kommissjoni sabiex jerġa' jkun hemm industrializzazzjoni fl-Ewropa. Sissa qed nenfasizzaw il-settur tas-servizzi sa fejn nistgħu noħolqu xogħlijiet fil-manifattura għaliex jien naħseb li dan għandha bżonn l-Ewropa. L-aħħar mistoqsija lill-President tagħna x'in il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' Kummissjoni Ewropea dwar il-pipeline tal-gas. Aħna nafu illi il-proġett jikser il-kompetizzjoni ħilsa u ma jimxiex mal-prinċipju ta' solidarjetà bħala sal naħseb li għanna naħdmu b'mod differenti sabiex nistew insalvaw eluf ta' xogħlijiet fis-Salizja. Grazzi, Sur President, u grazzi tal-diskors tijek inti qed li l-problema ta' Sirja għandha tiġi solvuta għax hija il kawza ta' ħafna rifugġati u dawn li taħalsu press qaret. Kien hemm riżoluzzjoni ġimgħa l-oħra li tajt illi l-atti tal dajesh huma ġenoċidju. Dan ifisser illi l-att tal-1948 jgħat għal ġenoċidju u aħna obbligati legalment illi inwaqfuhom. X'qed namlu biex namlu dan? Kif qed timxi l qudiem il-kooperazzjoni ma' Turkija. Aħna qegħdin nipportjaw parti mis-Sirja u fl-istess ħin qed iħallsu biljuni għal pajjiż illi qed jagħmel gwerra fis-Sirja u maċ ċittadini tiegħu stess fin-nofsinhar tat-Turkija. Kif nistgħu niżguraw li jkun hemm iktar paċi u mhux qed iħallsu biex ikun hemm violazzjonijiet ta' drittijiet umani. Is-Sur Jod is-Sur Karjello mill-Italja. Onorevole Karjello la parola. Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente. Jiena naħseb illi rridu nifmu dak illi għallinna il-President Schulz tal-ħodu li ta' priorita l-laqa mal-kap tal-gvern tal-Renju Unit li wera illi jixtieq illi jmur il-Kunsill Ewropew u jitlob illi joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Naħseb illi din hija xi ħaġa illi tindika li fl-Ewropa għaw situazzjoni ċara li pajjiż jinstema biss f'mument meta jibda jimponi l-kondizjonijiet mod partikolari jekk ikun pajjiż barra mill-żona euro. Aħna nirrappreżentaw leħen uniku fl-Ewropa li ħafna pajjiżi qegħdin jitkellmu wkoll bħalna għaliex aħna rridu illi nerġaw impoġġu fil-qalba tad diskussjoni il- fil poġġu pajjiżi fil-diskussjoni fil-qalba tad diskussjoni dwar l-euro. U aħna rridu insaħħu il-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiż biss meta jkun hemm teddida li xi ħadd irid joħroġ naħseb li hemm bżonn li nagħtu iktar importanza lil dawn l-aspetti u dawn il-fenomeni illi issa qed jiksbu ħafna appoġġ pajjiżi differenti tal-Unjoni il-President tal-Parlament Ewropew irridu fil irid fil-fema tagħna jibda jniedi proċedura seħdan il-Parlament innifsu sabiex ikun hemm diskussjoni ċara fuq din ir-rieda li qed jesprimu il-bosta pajjiżi dwar id-dubji li għandhom fuq dan il-proġett Ewropew. Baroness Falkner. Mir-Renju Unit il-Baronessa Falkner. Grazzi ħafna Sur President, grazzi tal-li tajtna feedback fuq diskussjoni tiegħek ma' Sur mal-Prim Ministru Cameron. Punt wieħed li għamilt kien dwar it tasil tar-Renju Unit dwar il-żona euro ta' minu ġewwa minu barra, pereżempju Renju Unit. Il-punt tal-Renju Unit u li aħna rridu li z-zona u li tkun ta' suċċess, irridu li din iż-żota li toħroġ minn riċessjoni sabiex ikun hemm ekonomiji b'saħħitha u tagħmel dak li tista' għal l-integrazzjoni. Jiena qatt ma smajt lil ħati jgħidilna illi ma rridux li żona euro tkun ta' suċċess huwa fl-interess tar renju Unit għax intom imsieħba tan-negozju. Ritniħu l-opportunità li ngħid lil kulħadd illi aħna nixtiequ kull suċċess l pajjiżi ta' żona euro u aħna naraw il-progress b'interess kbir. Nixtieq li il-President jirrispondi l-mistoqsijiet tiegħi dwar dan u xtaq niċċara pożizzjoni tar-Renju Unit. L-aħħar kellim. is-Sur Jakobson mill-Iżvezja. Grazzi ħafna, Sur President. Xtaqt ngħid li kwistjoni li għajmet l-Austria dwar il-situazzjoni tal-Izvezja hija simili. Il-Parlament tal-Izvezja qed jistaqsi jekk il-Kunsill tal-Ewropa u supposta qed jiriloka l-immigranti madwar l-Ewropa. Suppost ikun hemm solidarjetà biex insolvu il-kriżi. Imma xejn ma qed isir min-naħa tal-Kunsill. dan mhuwiex preċedent tajjeb meta hemm ħafna aktar problemi fil-Ewropa hemm il-kriżi ekonomika wkoll. Xtaqt ngħid lil kulħadd hawnhekk illi l-Iżvetiżi kontribew ħafna għal budget Ewropew. Issa għandhom bżonn ta' solidarjetà Ewropea rridu naraw fil-pratika, mhux faċli nitkellmu fuq aktar kooperazzjoni fl-Ewropa. Meta naraw is-sitwazzjoni ta' pajjiżi bħal iżvezja bħalissa għandna leġiżlazzjoni ġdida ta' azil temporanju illi ipoġġina fuq l-inqas livell ta' konformità mal liġi Ewropea għaliex il-Trattat ta' Dublin mhux qed jaħdem. Sur Schultz, kif tara dis-sitwazzjoni? Ir-relokazzjoni iddeċidejna dwar iżda mhux qed taħdem. Issa ngħaddi l kalma lis-Sur Schultz. Grazzi ħafna. hemm ħafna punti politiċi illi nistgħu ngħidu huma marbuta u jekk tmur tidħol fid-dettall tal-problemi differenti li għadhom ma ġew solvuti nifmu fejn qegħdin fis-sitwazzjoni drammatika li qegħdin fija, speċjalment din il-ġimgħa, jien irid inkun ċar l-Unjoni Ewropea tista' titkisser. U hawnhekk fil-Parlament hawn ħafna nies li jixtiequha din il-ħaġa. Meta fil-Kamra nisma' min jgħid li l-Unjoni Ewropea hija inutli mhix effettiva, tmur kontra rida tan-nies, Jiena nisma min iċabċab mod entużjast dawn il-partiti il fl-Ewropa illi jgħidu illi l-interess tan-nazzjon huwa aktar importanti minn interess tal-komunità illi pajjiżi huwa aktar importanti minn pajjiż ieħor illi l-Unjoni Ewropea hija inutli għandha tidbiddel dawn qed jirpu l-elezzjonijiet għandhom appoġġ kbir. U għalhekk peress eh, li staqsejtuna fuq l-opinjoni personali mhux biss bħala il-President tal-Parlament aħna favur illi nsaħħu l-Unjoni Ewropea jekk idawru raskom taraw wieħed li daħal għall-intervista. L-Ewropa diġa fallit. Imma ħafna mill parlamentarju ma favuri li nsaħħu il-parlament. Kien hemm is-Sur Faraġ li daħal għal intervista u reġa' talaq mill-kamra mal-ewwel. Jiena nemmen bisħieħ li għanna li naqdu fl-imkien nibqaw maquda għaliex kolunkwe esperjenza storika, speċjalment fl-Ewropa, tallimna ħafna. Meta pajjiżi fuq dan il-kontinent ma ikkoperawx flimkien, l-Ewropa falliet. u kien ta' diżastru għal nazzjonijiet Ewropej. Is-tieni nof ta' seklu 20 kien l-aħjar perjodu fl-istorja, ibbażat fuq is-solidarjetà bejn il-pajjiżi, ibbażat fuq il-prinċipju li flimkien aħna ktar b'saħħitna milli weħidna. Ibbażat fuq il-prinċipju illi ir-rikonoxximent tal-interessi komuni huwa importanti irridu insibu ftejjin ġust dan huwa importanti sabiex inżommu d-diċenza u l-paċi. M'għandniex niddubitaw dan sabiex nirrispondi għal dak kollha li tkellmu fuq ir-refuġjati solidarjetà hija prinċipju bażiku U jekk tneħħi dan il-prinċipju u tajt li se tkun solidali jekk hija utli għalik u tkun fl-interess tiegħek biss jekk in-nies ma jifmux is-solidarjetà bħala proċess ta' min jagħti u min jirċievi li inti tirċievi iżda wkoll trittati qed ikisser il-prinċipji Ewropej. Il-Ġermanja, l-Awstrija, l-Iżvezja, l-Italja ma jistawx jissolvu l-kriżi tal-immigranti weħidhom. Għanna 160.000 li jridu jiġu rilokati u bħalma edna 400 biss ġew rilokati. Imma jekk Franza u l-Ġermanja jihdu is-sem tagħhom ikunu irrilokajna elf u jkun fadal biss design elf. Din hija ħaġa prattika. Dak li għedna u irridu ħalsu lejn il-GDP, lejn il-qat, il-popolazzjoni għal-rifugġjati li diġa għedin fl-Europa. id-distribuzzjoni hija ġusta, din mhijiex kwistjoni ta' kif nafaċċjaw l-affarijiet. Imma xi nies qed iħarsu lejn il-kwistjoni mill-lat ideoloġiku. Naħseb li l-mistoqsija li saqsa l-kollega Olandiż, ovvjament hemm flussi ta' Olandiżi u naf li ta' flussi ta' immigranti u naħseb u nemmen li huwa diffiċli li tiddiskut rapporti ma' pajjiżi din is-sitwazzjoni, ma' Turkija pereżempju. Imma il refuġjati Sirjani huma trattati aħjar f'ċertu pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Hemm kura eċċellenti u appoġġ eċċellenti, rrid ngħid illi it-Turkija zammet il-frontieri miftuħa għal ħafna żmien sabiex tippermetti n-nies jidħlu u jina naħseb li hemm konflitt morali ma taqbilx mal-politika tal-pajis istandek bżonn il-pajis sabiex issolvi ċerti problemi. Naħseb li il-mistoqsija il mistoqsija illi kalla konnotazzjonijiet morali, ir-risposta li għadda tkun li irridu kunu prattiċi minnaj kooperazzjoni ma' Turkija ma nistawx insolvu il-problema, dan ma jfissirx illi għanna nibqaw sik ta' fuq l-affarijiet li ma naqblux magħhom, irridu najdu li ma naqblux magħhom. U naħseb dak il-kumment irrispondejt il-kollega Svediż dwar is-sitwazzjoni fil-Greċja. Il-Greċja għandha bżonn lajnuna ma tamalajr u nispera li jaċċettaw l-għajnuna din is-sitwazzjoni. Hija simili għas sitwazzjoni fejn għandek kriżi severa. U għalhekk li għandna najnu l Greċja kemm bil-hotspots imma wkoll prindotuzzjoni ta' sistema ta' rilokazzjoni għax m'hemm l-ebda sens li jkun hemm hotspots fejn in-nies jistgħu jaslu jekk bat ma jkunx ma tagħmilx ir-rilokazzjoni. Ma rridux lil Greċja li tkun kamp tar-refuġjati. Din hija xi ħaġa li intqalet illi il-Greċja lesta tieħu 30.000 refuġġat għalhekk jekk nindirizzaw il-problema nkunu nistgħu nirrilokaw il-160.000 rifugġat imma l-Ewropa qed titla fil-kredibilità jekk ma rnex nindirizzaw il-sitwazzjoni bħalma diġà ftemna dwara dwar l-iskema ta' garanzija ta' depositi ħafna mill-esperti tal-Parlament tkellimt magħhom fuq di kwistjoni però hemm kumment personal nixtieq nagħmel għandna kollegi mill-Parlament Ġermani naf li din hija kwistjoni kontroversjali fil-Ġermanja. Fil Jina kont sindku fil-Ġermanja għal perjodu ta' żmien u jina familjari mal-sistema bankarja ta' savings. Irridu nsibu sistema li taħdem imma ma jfissirx li ma jistax ikunna skema ta' garanzija ta' depositi fl-Ewropa kollega mill-Portugal għal bodġust illi meta meta tasal il-kriżi li ġejja l-Ewropa stessib ruħa f'diffikultà jiena naħseb li jekk min ħallas ħallas it-taxxa ikollu jħallas dan il-prezz maħniex kapaċi insolvu l-problema nibqgħu fuq saqajna konvenzjoni tal-ġenoċidju. Ma nistax nirrispondi dwar dan palissa. Inti għandek raġun, aħna ħadna dik id-deċiżjoni, però naħseb li għanna nħallu fidejn il-President tal-Konferenza tal-Presidenti u l-Istati membri għandhom jiddeċidu sa l impunt irridu jkunem konsegwenzi hija kwistjoni komplessa. Il-kwistjoni dwar l-industrializzazzjoni mill-ġdid iva għandna bżonn Ewropa illi hija post attrajenti għall-industriji, però hemm xi ħaġa li ma rridux ninsewa dan huwa l-futur tal-industrija tal-manifattura u setturi illi jiddependu mill-suq digitali. Għalhekk għandna bżonn l-investiment u dawn huma żewġ sinjali jina kont jina kont is-sindku ta' Belt f'Reġjun tal-Faham. La dubju hemm reġjunijiet illi hemm reġjuni li se ibatu fil-futur fl-Ewropa. Però rridu niskuraw illi nerġgħu nistrutturaw l-affarijiet sabiex ma jkunx hemm falliment ċertu reġjuni. L-Unjoni Ewropea għandha tgħin li daw reġjuni tal-faħam bħal mawlet fil-passat. Jekk inti familjari mal-reġjuni tal-fam taf li ma tistax tibda l-affarijiet kif ġipu laħa huwa proċess twil. Jiena ma stajtx nirrispondi l-mistoqsijiet kollha li li saqsejtu jiddispjaċini, però eh, se jkolli nitlaq Però hemm esperti hawnhekk illi jistgħu jirrispondu mistoqsijiet dwar l-Unjoni Bankarja pereżempju u ċert li jistaw jirrispondu bl-aħjar mod. Grazzi. Thank you very much, Martin. Grazzi ħafna, Martin. Issa nibdew bit-tieni round. L-ewwel net irrid eh, nilqa il-dawn il-membri li se jipparteċipaw fil-tieni round nilqa lill-kummissarji is-seduta se titmexxa mis-sur Thomas Hendel li huwa kumitat eh, President tal-Kumitat Ikon imma s-sur Gualtieri se jkun sostitut sostituit mill-sur Marcos Weber biex immexxi it-tieni parti dana minħabba li hemm laqa straordinarja tal-konferenza tal-presidenti kif għadu kif għalinna Martin Schulz u l-gruppi politiċi fu il-negozjati dwar il-Brexit. Grazzi ħafna.